ruf bizzejiet. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-membri ta' dan il-kumitat għal din is-sessjoni maratona. Jiena tajtkom deskrizzjoni tal-anis ħafna rufin u naħseb li inti taqbel li eh, dan huwa smieħ fost eh, ħames eh, li ħamsa li aħna se nkunu involuti imma l-iktar li aħna involuti fih u l-membri saħqu fuq il-temi l-iktar importanti li kellhom x'jaqsmu mal-migrazzjoni l-affarijiet interni naħseb li inti għaddejt minn ruxma ta' mistoqsijiet, grazzi ħafna u grazzi ħafna għatħija tijak għal-iskambju tijak jiena mux għat nġudika minn qabel dak li jinti għamilt għax tal-koordinaturi u l-membri tal-komitat permessa tal-koordinaturi sa biex jiddeċidu jieħdu deċiżjoni fuq eh, dak li l illum se jagħmlu eh, dana fil-5 senar tal-lum u bħala konklużjoni nixtieq jiena nitkellem dwar xi affarijiet li inti eh, semmejt illum inti għamilt pensa biex tirrevedi l-istrumenti dwar il-migranzi Eh, legali kif ukoll eh, ukoll dwar is-sentenza fuq Zama eh, tad-dejta jekk il-kollega jessimma u naħseb li iva tajjeb li inti ħejjejt għal dan ismi inti tkellim dwar proposta ġurnata tal-PNR li tikkonforma 100% mal-pakket tal-protezzjoni tad-dejta kif ukoll inizjattiva sabiex Frontex iġi msaħħar. Inti li għamilt weġibt għal xi mill-proposti prinċipali li tres u mill-membri, issa salina sabiex nevalwaw naraw x'naħsbu aħna, naraw u kol kompetenza u nevalwaw dak li jintijet illum, se namlu dana fil-5 ta' of sinar, illum stess, emxi u jista' jkun emxi mistoqsijiet li ma natawx tweġiba se niddiskutu l-affarijiet u mbagħad ninfurmaw dwar ir-riżultat kollegi grazzi ħafna li se nagħmel issa se nitlob lill kummissarju nominat sabiex jagħmel l-aħħar stejji istqarrija ta' xi tliet minuti jekk inti tieħu l-ħames minuti se titlef l appoġġ li eh, inti ksibt tanat eh, <laughs> natiħ bħala tip jekk eh, tixtieq mela tabbuża mill-ġenerozità mela ma dan huwa <laughs> tip għalik eh, tliet minuti għax aħna Sa għajjena tlet minuti u nishtiq nirgazzjakom għall-attenzjoni ta'kom kollegi kummissarju nominat l-isqarrija tijak tal-axħar konkludenti. Grazzi ħafna President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni vera interessanti li tat il-frott li kellna bejnietna llum. Inti tfajt ħafna dawl, tfajtu ħafna dawl fuq ħafna mill-ħsibijiet tiegħi, ġifiri grazzi jiena qed nitlaq nħanħalli din il-kamra din is-sala iktar ispirat dwar id-dmirijiet eh, tiegħi jekk niġi konfermat. Jekk iva jekk niġi approvat bħala l-ewwel Kummissarju tal-Unjoni Ewropea fuq il-Migrazzjoni u l-affarijiet interni, jiena qed nwedkom li se nifoka tmexxija tiegħi politika u l-esperjenza fuq tliet pilastri tazzjoni. L-ewwel qabel kollox sabiex naċċerti li l-Unjoni Ewropea kif intkom issuġġerejtu ta' dotta politika ta' migrazzjoni olistiku globali u effettiv skont il-prinċipi ta' solidarjetà u proporzjonalità. Ukoll fuq ir-responsabilità. Mela, t tieni punt sabiex nindirizzaw eh, l-isfidi ta' sigurtà kritiċi minħabba t teddit u l-isfidi l-ġodda u dejjem biħarsin għal drittijiet fundamentali u dmir tagħna ta' biex nassiguraw li kun ambjent iktar segur għal ċittadini kollha tagħna bħala l-aħħar punt u mbagħad li nkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp tal-politika Ewropea fuq l-affarijiet interni u il-migrazzjoni bi sħubja mill-rip mal-Parlament Ewropew sabiex nkunu bi u namlu dialogu miftuħ, eh, trasparenti, kontinwu ma'kom, irrid nkompli naħdem ma'kom bi eh, spiritu ta' trasparenza u fiduċa reċiproka. Nixtieq nirringrazzjawkom ħafna għall-attenzjoni. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. Grazzi, Kummissarju nominat sinti ħadd il-parri tiegħi sa nixtieq nagħlaq ismih.